tal-regoli tal-Parlament Ewropew il-ċer tal-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat informani ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni illi tresqet kontra r rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ekon illi aħna ma nix nopponu għallat implementat ta' implementazzjoni u għat delegat Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, illi jitresqu mill-grupp politiku jew kella membri li mill-inqas ikunu qed jikkorrispondu ma' oġġezzjoni valida f'dawn l-24